jippermettu li jixtru dar u dinja tħassib, dan huwa tħassib kbir. Dankeschön, Frau Berichterstatterin, äh, für diese. Grazie ħafna li Signora Rapporter. Din it-taqsira tikkonkludi dan id-dibattitu u il-votazzjoni se ssir dan Grazzi.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 chers collègues je pense que nous allons pouvoir commencer. je vous remercie de prendre. Nwar euh, nofsinhar tajjeb kollegi naħseb għandna nkomplu bil-ħidma tagħna grazzi talli ħadtu postkom. Jekk jogħġobkom, ħudu postkom. Ser nibdew bil-votazzjonijiet il- rapport ta' sinjura Reda l-istabilment taċ ċentru ta' kompetenza industrijali teknoloġika ta' riċerka fil-qasam taċ ċibersigurtà u n-netwerk tax internazzjonali ta' koordinazzjoni. Għandna blockfold vote tal-Kumitat Responsabbli favur kontra stenzjonijiet għaddew. Għandna emenda 11 maqsuma f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet Emenda 25 Fabu, kontra astensjonijiet għaddiet 48 fabu kontra astensjonijiet għaddiet 62 maqsum għal żewġ partit l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda wieħed 1.59 favur kontra astensjonijiet għaddiet 160 favur kontra astensjonijiet għaddiet 161 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet 168 favur kontra astensjonijiet għaddiet 183 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ngħaddu għal 186 eh, votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex Issa ngħaddu għal emenda 184. Żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra stensjonijiet għaddiet. Nistgħu nivverifikaw it-tieni parti ta' 184 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Id-dispjaċini tajt Signor President 187 de votazzjoni nominal, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ anzi 89 favur kontra astensjonijiet għaddiet 185 żewġ partit l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur nerġgħu nifverifikaw l-ewwel parti ta' 185 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa Iva għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet nivverifikaw it-tieni parti wkoll it-tieni parti ta' 185 votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. M'għaddietx. 120 żewġ partit l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet 188 favur kontra m'għaddiex votazzjoni nominali fuq 181 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex 182 favur kontra astensjonijiet ser nerġgħu nivverifikaw 182 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddietx. votazzjoni nominali fuq il-proposta tal-kummissjoni votazzjoni miftuħa Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Signora Reda, tixtieq titkellem, iva ngħaddilek il-kelma. derrière Voilà. Ça y est, ça, ça fonctionne devant vous, Madame Reda. Devant vous. il mikrofon ta' għoddimek qed jaħdem iva, grazzi ħafna, Signora President, grazzi kollegi, skont regola 59 nixtieq li il-kwistjoni tmur lura għall-Kumitat sabiex nibdew in-negozjati interstituzzjonali. Iva nivvota fuq di proposta favur kontra astensjonijiet għaddiet, iġifiri nerġgħu lura għand il-Kumitat tal-Negozjati Interistituzzjonali ir-rapport tas-Sinjura Demont emenda regolament fir-rigward tar-Renju Unit mill-Unjoni il-Kumitat tat-Trasport u Turiżmu votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni magħluqa. Għadda. Jiġifieri l-ewwel qari issa tlesta ngħaddu għall proposta ta' Sinjura Delli mill-ġdid emenda dwar il-ħruġ ta' renju Unit mill-Unjoni, Kumitat tat Trasport u Turiżmu wkoll. Votazzjoni magħluqa. B'hekk spiċċajna l-ewwel qari fil-Parlament, is-Sinju il Ir-rapport tas-Sinjura Meissner faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet tal-konsenja ta' skart minn bastimenti. Naddu kelma lir-rapporter. jetzt scheint es zu funktionieren. Ja, Kolleginnen und Kollegen, ich wollte nur kurz sagen, worum es hierbei geht. Grazie ħafna, Signor President. Ta' malaj nixtieq nitkellem dwar xi xed nivvotaw. Nivvotaw fuq fuq l-iskart tal-bastimenti fil-portijiet irridu li inqas kart jintafa' jintra mal-baħar. Ma jridx ikun hemm iktar interess finanzjarju sabiex jarmu l-iskart il-baħar. Ovvjament, ħadd ma jrid li jara il friċkan tal-plastik fil-baħar fejn qed jistat. Għalhekk ikun iktar pożittiv li l-iskart jintrama fil-port. Nispera li jkun hemm appoġġ madwar il-karma, madwar il-kamra. Iva, nivvotaw fuq emendaw 117 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Iva għadda l-vot u bekk nagħlqu l-ewwel qari se ngħaddu għar-rapport ta' Sinjura Selimovic estensjoni tal-perjodu ta' żmien tal-użu tranzizzjoni ta' mezzi oħrajn minn barra tekniċi tal-proċessar elettronika ta' data previsti fil-kodiċi doganali tal-Unjoni. Emenda seba' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Emenda 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda disa favur kontra astensjonijiet u b'hekk għalaqna l-ewwel qari tal-parlament ngħaddu issa ir-rapport ta' Sir Kaufman iġġiela kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta' mezzi ta' pagament mhux bil-flus kontanti qed nevvotaw fuq emenda 79 permezz ta' votazzjoni nominali u votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. Għaddiet bekk l-ewwel qari tal-Parlament ingħalaq. Ngħaddu għal oġġezzjoni skont l-artiklu 106 livelli massimi ta' residwi għal ħafna sustanzi inklużi l Jannidin. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, għandna bżonn ta' maġġoranza kwalifikata, kollegi. il-votazzjoni magħluqa għaddiet iva tixtieq titkellem Yes, now it is. Thank you very much. Uh, merci, Madame. Grazzi ħafna, Signora President, eżis membri, ħadd nota ta' din ir-riżoluzzjoni adottata mill-Parlament Ewropew. Nixtieq ngħid illi l-abbozz tal-regolament huwa skont il-passi proċedurali tad deċiżjoni tal-Kunsill tal-99 468 tal-komitoloġija u skont regolament 395 tal-2005 għalhekk dan huwa skont is-setat implementattivi tal-kummissjoni skont dan ir-regolament jiena nixtieq ukoll infakkar illi kumitat standing committee ta' opinjoni favorevoli fuq l-abbozz ta' qatt u l kunsill diġà iddeċida illi ma jopponix dan, jiena jiddispjaċini illi l parlament irrifjuta din il-miżura li hija bbażata fuq deċiżjoni tal-EFSA. fejn hemm approċċ xjentifiku għas-sigurtà tal-ikel. Dak li xtaqt niddikjara fisem il-Kummissjon. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna li sinjura Tyson issa san komplu fuq l ġessjoni skont l-artiklu 106 tal livelli massa ta' residwi għal ħafna sustanzi inkluż il-klotinjadin. Nagħlaq il-vot u din hija adottata. Euh, l-objection titre de l'article 106. Grazzi, ħafna sa il-punt li jmiss. l skont l-artiklu 106 amħirun ġenetikament modifikat mon 87141. Votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. U din tgħaddi issa għal darbaħra taħt 106 għam ħirun ġenetikament modifikat bt-11 mr Tnejn u l-kumplament għandna votazzjoni nominali u niftħa issa nagħlaqha u din l-oġġezzjoni hija adottata mbagħad l-aħħar waħda taħt l-artiklu 106 ta' sustanzi attivi inkluż it-tiakoloprid dan huwa għal oħra votazzjoni nominali li niftaħ issa il-vot jigħlaq u din tgħaddi wkoll issa se nkomplu għal rapport tas-sinjura piri rapport tal-2018 dwar it-turkija u hawnhekk ħanibdew bl-emenda 16 votazzjoni nominali li hija miftuħa magħluqa ma tgħaddix l-emenda 5 favur kontra astensjonijiet mhux ċara allura ħaniċċekkja ħaniftaħ il-vot il huwa magħluq ma tgħaddix issa paragrafu 9 tat-test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi tielet parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi l-emenda 20 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi paragrafu 12 tat-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi 2 favur kontra astensjonijiet tgħaddi l-emenda 6 favur kontra astensjonijiet u mhijiex ċara u allura ħaniċċekkjawha fuq l-emenda 6 Nara il-vot. tgħaddi. Menda seba. Favur kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Paragrafu 18 tat test oriġinali. Favur kontra astensjonijiet. Ma taddix. L-emenda 17 f'erba' partijiet, kull parti li għandna hawnhekk votazzjoni nominali. L-ewwel parti. Nara il-vot. Ma taddix, it-tieni parti. Niftaħ il-vot. Nara il-vot. Ma taddix, it-tielet parti. Nara il-vot. ma tgħaddix nivvotaw fuq ir-raba' parti nagħlaq il-vot u din ma tgħaddix l-emenda tlieta darb'oħra votazzjoni nominali ħaniftaħ il-vot nagħlaq il-vot ma tgħaddix l-emenda 8 favur kontra astensjonijiet ma nistax nara eżatt ir-riżultat allura ħa niċċekkja votazzjoni nominali fuq dan il-punt nagħlaq il-vot ma tgħaddix l-emenda 18 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix l-emenda 21 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix issa fuq it-test oriġinali paragrafu 21 votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti niftaħ il-vot nagħlaq il-vot tgħaddi it-tieni parti votazzjoni nominali niftaħ il-vot vot magħluq tgħaddi it-tielet parti niftaħ il-vot nagħlaq il-vot tgħaddi l-emenda wieħed żewġ partijiet favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix it-tieni parti favur u din taqa' tgħid il-President. L-emenda erba' favur kontra astensjonijiet ma taddix. Ħan iċċekjaw. Qed niċċekkjaw l-emenda numru 4. t-votaw. Nalq il-vot. Ma taddix. Baxar voti, jekk jogħġobkom ollu idejkom sew ħalli naraw daqsxejn. Eh, l-emenda disa favur kontra astensjonijiet ma taddix. It-test oriġinali, paragrafu 22, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Tgħaddi t-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Tgħaddi t tielet parti favur kontra astensjonijiet. mhix ċara allura ħan niċċekkja votazzjoni nominali it-tielet parti ħanalaq il-vot u din ma tgħaddix issa ħanivvotaw fuq l-emenda 10 favur kontra astensjonijiet ħaniċċekkja votaw nagħlaq il-vot ma tgħaddix ħanivvotaw fuq it-test oriġinali fuq votazzjoni nominali paragrafu 23 nagħlaq il-vot tgħaddi l-emenda 11 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix issa fuq it-test oriġinali votazzjoni nominali nagħlaq il-vot tgħaddi l-emenda 12 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix l-emenda 13 d favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix votazzjoni nominali fuq eh, l-emenda 14 nagħlaq il-vot ma taddix. u l-emenda 15 votazzjoni nominali ħanalaq il-vot ma taddix. issa li test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet. tgħaddi tieni parti permezz ta' votazzjoni nominali vvutaw Nagħlaq il-vot. Taddi. Issa test oriġinali favur kontra stazzjonijiet. Mbagħad citation 6 favur kontra stazzjonijiet Taddi 17 favur kontra astensjonijiet. Taddi u mbagħad 19 favur kontra astensjonijiet tgħaddi issa se nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi permezz ta' votazzjoni nominali ivvutaw nagħlaq mela, il-vot u dan jgħaddi sinjura piri qed titlob il-kelma għax Grazzi ħafna kollegi, grazzi talli tibatu sinjal ċar li l-Kunsill għas sospensjoni tal-taħdiet ta' adeżjoni mat Turkija u fl-istess ħin qegħdin nesprimu s-solidarjetà mal-demokratiċi fit-Turkija. Nirringrazzja ħafna shadow reporters tal-ħidma tagħhom talli anke għaqdu l dan il-Parlament pożizzjoni ċara. Merci. Nous passons au vote du rapport de Monsieur Van den Candelaere sur le semestre européen pour Mela, issa, il-rapport Van den Kandelari semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika stħarriċ annwali dwar it-kabir 2019 l-emenda 18 votazzjoni nominali. Nala il-vot. Ma tgħaddix. L-emenda 19 niftaħ il-votazzjoni nominali. Vot magħluq. Ma tgħaddix. L-emenda 20 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Ma tgħaddix. L-emenda 21 votazzjoni nominali. Maluqa. Ma tgħaddix votazzjoni nominali fuq 22 niftaħ il-vot sa nagħlaq il-vot u din ma tgħaddix votazzjoni 23 votazzjoni nominali fuq 23 niftaħ il-vot vot huwa magħluq ma tgħaddix issa votazzjoni nominali fuq l-24 niftaħ il-vot Vot magħluq. Ma tgħaddix. Votazzjoni nominali 25. Niftaħ il-vot. Nagħlaq il-vot. Ma tgħaddix. L-emenda 26 votazzjoni nominali miftuħa. Magħluqa ma tgħaddix issa qegħdin fuq l-emenda wieħed favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix votazzjoni nominali fuq l-emenda tnejn ħa niċċekkjaw l-emenda numru wieħed mela qed nivvutaw fuq emenda wieħed nagħlaq il-vot ma tgħaddix issa votazzjoni nominali fuq l-emenda tnejn niftaħ il-vot Nara il-vot. Ma taddix. Votazzjoni nominali fuq l-emenda disa. Niftaħ il-vot. Nara il-vot. ma tgħaddix issa se nivvutaw permezz ta' votazzjoni nominali fuq l-emenda 11 għanala il-vot ma tgħaddix emenda 12 votazzjoni nominali miftuħa nagħlaq il-vot ma taddix. issa votazzjoni nominali fuq l-emenda erba' miftuħa nagħlaq il-vot ma tgħaddix votazzjoni nominali fuq l-emenda 5 niftaħ il-vot u l-vot huwa magħluq u ma tgħaddix issa votazzjoni nominali fuq 6 niftaħ il-vot nagħlaq il-vot ma tgħaddix votazzjoni nominali fuq l-emenda 7 ħaniftaħ il-vot vot magħluq ma tgħaddix l-emenda 8 favur kontra astensjonijiet ma taddiġ. votazzjoni nominali fuq l-emenda 13 niftaħ il-vot nagħlaq il-vot u din ma tgħaddix il-votazzjoni nominali fuq l-emenda tlieta vot huwa magħluq ma tgħaddix issa votazzjoni nominali fuq l-emenda 14 niftaħ il-vot nagħlaq il-vot ma tgħaddix votazzjoni nominali fuq l-emenda 15 niftaħ il-vot Sarana il-vot. Ma taddix. Votazzjoni nominali, emenda 16. Niftaħ il-vot. nalaq il-vot. Ma taddix. L-emenda 17. Votazzjoni nominali, niftaħ il-vot. nalaq il-vot. Ma taddix issa votazzjoni nominali fuq l-emenda 10 niftaħ il-vot vot magħluq ma tgħaddix issa ħanivvotaw fuq ir-reżoluzzjoni kollha kemm hi permezz ta' votazzjoni nominali ħaniftaħ il-vot vot magħluq u din tgħaddi issa l-aħħar rapport tas-sinjura harkin semestru ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika aspetti soċjali u tal-impjiegi fl-istħarriġ annwali dwar it-tkabbir 2019 it-tieni paragrafu favur kontra astensjonijiet ħaniċċekkjawha permezz ta' votazzjoni nominali ħalli niċċekkjaw eżatt ir-riżultat Nara il-vot ma tgħaddix issa t-test oriġinali fi tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi t tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi t tielet parti favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix però aħjar niċċekkjaw mela qed niċċekkjaw it-tielet parti ivvutaw nagħlaq vot ma tgħaddix it-test oriġinali paragrafu 10 favur kontra astensjonijiet tgħaddi l-emenda wieħed votazzjoni nominali niftaħ il-vot nagħlaq il-vot ma tgħaddix votazzjoni nominali fuq l-emenda 6 nagħlaq il-vot ma tadix. issa ħnivvotaw fuq test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix sa fejn qed nifhem però ħa niċċekkja ivvutaw il-vot ma tadix votazzjoni nominali fuq l-emenda numru 7 ivvutaw nagħlaq il-vot tgħaddi it-test oriġinali paragrafu 26 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti favur kontra astensjonijiet mhux ċara allura se niċċekkja ivvutaw Nara il-vot. Taddi. Test oriġinali paragrafu 32 favur kontra. Astensjonijiet. Viċin ħafna allura ħanerġa' niċċekkja votazzjoni nominali paragrafu 32. Ivvutaw issa laqt il-vot. U tgħaddi votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti tal-emenda 3 niftaħ il-vot nagħlaq il-vot ma tadinx. it-tieni parti votazzjoni nominali għal darb'oħra niftaħ il-vot nagħlaq il-vot ma tgħix. issa sa nivvotaw fuq it-test oriġinali għal darb'oħra b'votazzjoni nominali l-ewwel parti nagħlaq il-vot tgħaddi t-tieni parti eh, b'votazzjoni nominali għal darb'oħra għalaqt il-vot tgħaddi Test oriġinali, paragrafu 41, it ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet. Mhix ċara, allura niċċekkjaw. Ivvutaw. Nagħlaq il-vot. Tadopti. Troisième partie. Taddi, tielet parti favur. Kontra astensjonijiet ma tgħaddix l-emenda 4 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix test oriġinali paragrafu 45 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix premessa g l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi t-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix it-tielet parti favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix però aħjar niċċekkjaw niftaħ il-vot fuq it-tielet parti nagħlaq il-vot ma tgħaddix issa l-emenda 5 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix issa se nivvotaw votazzjoni nominali fuq eh, ir-reżoluzzjoni kollha kemm hi ħaniftaħ il-vot nagħlaq il-vot u din tgħaddi b'dan il-mod issa temmejna l-votazzjoni llum wara nofsinhar Arvoisat kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan and please those who want to discuss with each other can you Il-President hekk jitlob biex min jixtieq ikompli jiddiskuti imma ma jixtieqx joqgħod eh, eh, fid-dibattitu jekk joġobkom uħorġu għat titlob. Seuraavaksi esityslistalla on ehm, Dela... Skont l-agenda tagħna issa għandna ir-rapport ta' Este de Lange, Roberto Gualtier, kopertura minima telf għall-iskoperturi improduttivi. Nisimaw il-Sinjura Rapporter, il-Sinjura de Lange. Għandek erba' minuti, Sinjura. Grazzi ħafna, Sinjura President. ħanamel l-mutijaj ma tbaqa l-storbju, Sinjura, fil-hemisajkil hawnhekk. Senjura President, Senjuri, jina il-President Reġet. Nerġa' nagħmel appell min mhux se jsegwi id-dibattitu hawnhekk joħroġ jitkellem barra. Grazzi, Senjura President, Sinjura kif kontet qed ngħid naħseb hija ħaġa tajba li fl-aħħar wasalna għal ftehim fuq dan id-dossier diffiċli. Fajl importanti u koll xet nitkelmu fuq l istabilita ta' settur finanzjarju u l-bannek, settur li kullħat jaf li huwa għadu fraġli. Il-banek għallom 820 biljun fuq il-balance sheet, ġifiri ammont verament li għandu jħassibna għax jista joħloq problemi fil-settur finanzjarju. Il-banek ovvjament għandhom inqas marġni ta' manuvra fej biex ikunu ekk ikun hemm bżonn jiffinanzjaw l-ekonomija 820 eh, biljun dawn self l-SMEs l bdiewa l nies l nies normali. Dan is-self kien ingħata meta sitwazzjoni kienet eh, differenti u kien hemm inċentivi biex wieħed jissallef. Mhux qed nitkellmu iktar fuq flus imma dan huwa tradott eh, fil-ħajja tan-nies, il-kumpaniji tagħhom, djarhom. Għalhekk irridu nkunu ambizjużi fuq dan is-suġġett imma rridu nkunu wkoll responsabbli għalhekk x'wieħed jista' jagħmel. Fil-passat il-banek Anzi, il-Bank Ċentrali Ewropew kellu jindirizza il-banek individwali biex jara kif se jindirizzaw il-problema tal-self eh, li kien risk use il-bad loans. Rridu l-isibi rrit joħloq buffer. Tlet snin għal self li kienu bla u disa snin għal self li kien sikur imma li kien ikopri id-djar, ġifri il-mortgages. Li sibi għadu U li sibi dejjem jista' jimponi obbligi oħra fuq il-banek biex ifittxu jagħmlu dan ix-xogħol. Dan se jkun proċess diffiċli imma aħna naħsbu li aħjar inweġġaw ftit issa milli inkomplu għaddejjin isu qatt ma ġara xejn u naddu l-problemi ikbar li ġenerazzjoni ta' warajna. Dawn l-affarijiet kollha għandhom x'jaqsmu mal-new loans, ġifieri meta l-banek għandhom dejn kbir imħabba l-passat l-ħagġa importanti għalek hija li għandna direttiva li tkun tista' tapplika għal dawn is-self tal-passat biex naraw ċertu flessibilità. Tajjeb li qegħdin nagħmlu dan ix-xogħol qed naħdmu flimkien mal-rapporters u x-shadows sabiex ikon nlestu dan id-dossier qabel l-elezzjonijiet xi xahar oħra dossier kifet ilkom diffiċli. Naħseb għalfejn kunu gburin għax l-Unjoni ehm, Ewropea tat riżultati nixtieq nirringrazzja Sur Gualtieri u Shadows għal kooperazzjoni l-Kummissjoni wkoll il-Kunsill il-Presidenzi tal-Awstrija u tar-Rumanija. U ehm, l-affarijiet jidru tekniċi f'dan id-dossier imma xorta huma importanti. Grazzi ħafna, Sinjura Delange. Issa, is-sur Gualtieri. President, il-problema ta' dawn ta' dan it-telf eh, skopert improduttiv ilna nindiskutuh u ilna li jedna li huwa problema ewlenija li hekk insibu l kaptun nkunu qegħdin innaqsu riskju fis-sistema tal-banek tal-Ewropa u tajjeb li nfakru li Il-kawza ta' dan kollu kienet il-riċessjoni ekonomika li laqtet ħafna il-stati membri wara l-krizi finanzjarja mbagħad kien hemm il-politika tal-awsterità dan kollu kien negattiv li ċertu stati membri. Huwa wkoll minnu li kien hemm eh, prassi eh, ta' self li ma tantx kienu tajbin ma tantx kien hemm ukoll attenzjoni fuqhom u smajna li kien hemm miżuri li diġà tieħdu fuq livell nazzjonali anke fuq livell Ewropew kontra dan kollu u dan qed iġib ċertu bilanċ jew buffer ta' dawn il-telf għal skoperturi improduttivi. Nixtieq nirringrazzja lil Lester Dellange li fi żmien rekord flimkien magħha aħna proċedura leġislattiva tan delikata rnexxinna eh, nagħlquha. L-idea hija li insaħħu il-miżuri sabiex nevitaw eh, dan li jiġu akkumulat dan it-telf għal skopert improduttiv u namlu dan permezz Eh, li nneħħu l-inizjattivi li huma pjuttost negattivi. Anki ġifiri kif huwa meqjus dan is-self. Dan ifisser li għax inkella kien ikun hemm effett negattiv ukoll il-punti prinċipali tal-ftejn mal-Kunsill u ma dawn li ġejjin l-ewwel nett aħna ddeċidejna li nagħmlu dan il-backstop għal self ġdid li skont jiġifieri l-pjanta azzjoni tal-Kunsill li hekk talab kien din hija ħaġa loġika għax hemm bżonn li jgħaddi ċertu żmien biex nadattaw irwiena għal ċertu normi, ġifieri anki minn naħa tal-kontabilità u tal- Anki ġifiri inkwantu għal prudential backstop. U nafu li dawn se jimbdow miex sentej jew tliet snin wara li jkun hemm ġifri dan il-backstop eh, potential backstop ikun ħa eh, effett biex wieqed ikun jista' jara ċ-ċiklu eh, ta' kif għaddejjin dan dan il-self. Rajna u li hemm ċertu inizjattivi li kienu biex ngħidlek perversi li kienu se jisfaw ċertu kumpanniji kienu se jisfassaw fi xej għax ma nixin se jkollhom il-likwidità dawk nu se jolqtu l-SMEs u anki il-qatu tkabbir ekonomiku. Ukoll nixtieq insemmi punt li għana daħħalni ħiġifiri il-prudential il, il għal dawn il-dan il-, -dan il is-self li jkun inġib minn min banek jew istituzzjoni ta', ta self oħra. Bekk jiġifieri l-protezzjoni se tkun aħjar għal-konsumatur jew anki d-debitur meta għax dawn l-istituzzjonijiet verament iridu ehm, iżommu ma' normi ehm, misretti ħafna Jina naħseb li dan huwa pass il-qoddim biex innaqsu riski fis-settur eh, bankarju u biex ikun hemm inqas konsekwenzi negattivi fuq l-ekonomija reali u fuq il-konsumaturi u għalhekk aħna nitolbukom biex tivutaw favur id-dokument. Grazzi. Kitokset kollega Gualtieri. Grazzi ħafna sur Gualtieri. Issa nixtieq li nisimgħu l-Viċi President tal-Kummissjoni Sur Dombrovskis. Iva, nirringrazzja iż-żewġ rapporters, Sinjura Lange, Sur Gualtieri, Onorevoli membri, nixtieq nifirħilkom tal-li intom ħattu dan il fajl minn Lulju ħdimtu bisħieħ eh, u bekk eh, tlaħħaq ftejjin politiku se tivutaw fuq għada. Aħna din l-aħħar snin inna naħdmu bisħieħ biex ikun hemm iktar reżiljenza tas-settur bankarju inqas riskju b'dan il-rapport inkunu qegħdin nattakkaw issa in-non-performing loans, it-telfa l-skoperturi produttivi wara l-kriżi finanzjarja anki ġifiri fil-riċessjoni l-MPLs dawn il dan it-tip ta' self għamilna progress fuqhom ġifiri l-livelli għoljin ta' NMPLs imma ir-rata għada għolja wisq meta nqablu l-parametri. Anki ġifiri il-rata ta' tkabbir tal-GDP U dawn l-affarijiet ma nistawx ngħidu li se jkomplu. Il-fatt li ma jkunx hemm akkumulazzjoni ta' dawn l-MPLs biex naraw li il-backstop ġifiri ma jkunx hemm akkumulazzjoni ta' MPLs fuq il-balance sheets tal-banek. Dan se jsir billi ikunem livell minimu ta' coverage għal self tal-futur u jekk ma jkunux ikunu non-performing għal banek. Hemm ukoll il-lodda ta' supervizjoni skont il-każ li jiġu applikati skont il-każ. Il-Prudential Backstop huwa parti importanti li qed eh, tax-xogħol tal-Unjoni biex ikun hemm iktar eh, sostenibilità ta' dan il-settur bankarju. Imma biex nindirizzaw l-MPL sil xogħol għadu ma tlestix. Il-backstop huwa parti biss minn pakketta ta' miżuri hemm kundizzjonijiet sabiex il-banek ikunu jista' jkollhom mekkaniżmi ta' infurzar kontra dawn l-akkumulazzjoni tal-MPLs għalek jiena ninkorreġawkom biex eh, direttiva tal-MPLs biex ikun hemm ukoll dawn l-iswieq eh, sekondarji għall-MPLs. Inħeġġitkom biex dan eh, tagħmlu dan ix-xogħol fuq dan li għadni kemm semmejt. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Kummissarju. Issa, immorru għal kelliema mill-gruppi u għal Pepeo is-Sur Gerol, għandek żewġ minuti, Sinjur. Nirringrazzjak, Signora President, għalluli biex nitkellem fuq eh, dan id-dibattitu tal-politika tal-austerità. Jiena minix l-unika wieħed li għandi l-impressjoni li l-kriżi finanzjarja u l-konsekwenzi tagħha ħallow ħafna dannu fl-Ewropa. U dan id-dannu għadna ma minix tajjeb għalih għalhekk f'dan il-kuntest is-sistema finanzjarja sofrit ħafna kien hemm konsekwenzi eh, fuq il-ħajja ta' ċittadini għalhekk l-istituzzjonijiet finanzjarji importanti li jaħdmu tajjeb għall soċjetà kollha kemm hi l-intermedjarju finanzjarju għandu rwol importanti għax mill-aħħar dan hija l-finalità tal li kif jaħdem tajjeb is-sistema finanzjarja tagħna li tippermetti l-ċittadini kollha biex jibbenefikaw minn jibbenefikaw mill minn negozji u ikollhom ħajja aħjar. Ġifieri mhux il-banek biss li rridu nagħtu każ imma anki l-mod ta' kif jgħixu l-individwi Għalhekk jekk aħna innaqsu riskju tal-MPLs naħseb li mod realistiku nkunu qegħdin nitkellmu fuq miżura tajba li se tolqot tajjeb dawk l-atturi kollha f'dan is-settur. Jiena nifraħ il-rapporters tal-li sabu il-bilanċ kompromess għax kien hemm ħafna problemi f'dan id-dossier imma ma ninsowx li wieħed irid eh, jara kif il-finanzi pubbliċi u kol jiġu manaġġjati tajjeb din hija xi ħaġa qarsa li rridu u kol niffaċċjaw. Irridu naraw tkabir ekonomiku sostenibbli il-politika ta' eh, austerita mhix xi ħaġa biex impattu lil dawk l-istati li kienu eh, dajfa finanzjarjament imma biex niftħu għajnej għal dawk l-gvernijiet fl-istati membri li għal ħafna snin ma kienux qed jagħtu każ l-infiq tagħhom. Grazzi ħafna. Issa, grazzi Sur Gerald, għall-essendi il sinjura Gill. Grazzi. President, nifraħ li rapporters Roberto Galtieri u Estede Lange għax l-MPLs kif smajna <laughs> edin maħna mħabbal fil-krizi finanzjarja imma 10 snin wara għadna ma naqqasni jomx għalek imżon naġixxu biex nevitaw situazzjoni li tmur għallar fil-futur. Mill-2015 l-MPLs nizlu biss minn 400 biljun minn eh, triljuni li kienu qabel. Ġifiri il-banek fil-zona tal jura u għandhom il-problemi fuq dan. Mżon innat fuq il-balance sheet tagħhom fi żmien eh, ekonomiku tajjeb għalhekk jiena nilqa dan id-dokument li saġim tejjeb wara laqa ta' triologu għax tajjeb li l-MPLs fil-balance sheet tal-banek hemm bżonn jonqsu biex innaqsu l-impatt negattiv fuq l-ekonomija reali. Anki aħna il-pakket tal-banek u għaddottajnieħ biex innaqsu il-rissju fil-settur bankarju u bekk nkunu iktar rib mill-Unjoni Bankari hemm tliet punti li rridu niżguraw li jsiru. Sabiex isir iktar qawwi hemm bżonn pass deċisiv għal Pan-European Depository Scheme biex ikun hemm protezzjoni l-istess u anki distribuzzjoni għal min ifaddal imkien fl-Unjoni. Hija ħasra li parti minn din il-Kamra tkompli timblokka dan għal raġunijiet ideoloġiċi u nispera l-Parlament li jmiss jindirizza da kollha. Umbagħad il-finanzi eh, stabbli jridu jkunu n-norma u mhux l-eċċessjoni għalhekk il-banek hawnhekk għandhom responsabilità kbira u meta nitkellmu fuq il- il-pakket sostenibli eh, tal-finanzi sostenibli tajjeb irid insaqsi l-Kummissjoni kif se tiżgura li dawn ir-responsabiltajiet se jassumuhom il-banek. Mill-aħħar kriżi finanzjarja aħna rajna ma jistax ikun li jkollna banek li jfallu għalhekk fuq